Was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegi, nisim komplu bis-seduta tagħna. Ġaqassamna il-minuti tal-seduta tal-bieraħ, hemm xi oġġezzjonijiet jew kummenti? Le, Mela, dak il-kas għaddu eh, tajna minuti. U skont l-agenda li għandna, eh, għandna dikjerazzjoni tal-Konsil u tal-Kommissjoni fuq situazzjoni fil-Bant Nofsani u fil-Gaza. Kontent ħafna li li għanna għek il-President tal-Konsil, il-Ministru ta' Farid Barrani Sur Schwarzenberg, li jirritimu iżjattar sifer eh, l-Afrika t isfer U f'President qabel aħna kena ministri ta' affarijiet barin li jkunu rappreżentati għawek. Allora jien verament kontent li inti iddeċidejt li tiġi in personalment sur Schwarzenberg. U aħna eh, nilqaw fostna wkoll eh, nilqaw ukoll il-fatt li s-Sinjura Ferrero Walder, il-Komissarju għal affarijiet barranin u li ta' situazzjoni fil-Bannusani mill-qrib edawek ukoll ma' u jiena kontent ħafna b'din prezenza taħħa. kollegi.